fuq il-minuti tal-aħħar laqa? Jekk le, naddu minnu fih biex nadottawhom. Adottati. Il-punt li misfuq l-aġenda huwa d-dibattiti u ksur ta' drittijiet tal-bniedem id-demokrazija u stat ta' dritt. L-ewwel nibdew bis-sitwazzjoni fil-Ġibuti. Naddi l-mikrofonu issa l-Sur Tenok għal żewġ minuti. President, wieħed Peress li ftit mill-membri marru jżuru ġibuti li najdilom li hemm ħafna xterek mandalom bħala ħafna eh, gastronomija franċiża u tas somalia fil bahar Aħmar, iżda bla dubju li għatem nuqqasijiet fil-governanza tiegħu l-awtoritarji u l-tmexxija awtoritarja tal-gvern ta' Ġibuti u anki l-oppressjoni tal oppożituri politiċi u s-soċjetà ċivili. Importanti